Die Sitzung ist wieder aufgenommen. Das Protokoll der gestrigen. Mela, ħankomplu bil-sessjoni tagħna, il-minuti tal-laqa tal-bira u t-tessiet huma disponibbli għandkom xi oġġezzjonijiet jekk dan għaw il-każ mela il-minuti huma approvati. Il-punt li mis fuq l-aġenda tagħna